mir-rapporter is-sur Farija u hija fuq l-emissjonijiet ta' trasport marittimu. Natu il-kelma lis-sur Farija. Grazie ħafna, President, Kommissarju. Egi? Għedin nitkellmu fuq li nifrankaw l-enerġija. L-effett serra mill-trasport kien imqassam u ġej minn diversi setturi. L-emissjonijiet ta' diossidu tal- karbonju mhux mit-trasport naqsu b-36%. l osterità fil-fatt kontribwiet biex jitnaqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra, imma eh, sfortunatament dawn qed jerġgħu jitilgħu issa. It-trasport marittimu fil-fatt mhux taħt miżura jew mandat biex eh, jitnaqqas, jitnaqsu l-emissjonijiet tal-diossidu tal-karbonju karbonju għanna klawzola ta' reviżjoni biex nindirizzaw l-sfidi il hemm imma għadna wasalniex għalija. U allura dan li qed lejħi l illum u għallu ewwel pass biex innaqsu l-emissjonijiet. 4% tal-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju qed nitkellmu fuqhom issa meta imqabbel ma dak li neħħieħu il-karbonju mill-ekonomija Ewropea. Jekk mhux se nagħmlu hekk l-emissjonijiet se jiżdiedu b'xi 50 fil-mija eh, sal-2050. Hemm tliet għanijiet politiċi sinifikanti ħafna. L-ewwel wieħed huwa din l-inizjattiva legali li tapplika għal bastimenti kollha illi jidħlu fil-portijiet Ewropej u se jkunu opportunità wkoll biex jagħmlu negozjati mal-IMO. Barra minnek, meta niddefinixxu l-anijiet, irridu nassiguraw li l-kooperazzjoni mal-imsejba internazzjonali tagħna tinżam għax importanti għal politika tagħna l-Unjoni Ewropea titkun fuq u dimnet f'dan il-qasam u eh, rridu nassiguraw illi dawn il-passi iwaslu għal ftehim internazzjonali ambizzjuż Din il-leġislazzjoni imbagħad ukoll se tagħmel monitoraċ tal-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju mill-bastimenti. Id-dejta għandha tkun trasparenti bazi annwali il-Kummissjoni se jkollha bażi ta' informazzjoni fuq il-konsum tal-karburanti min-naħa tal-bastimenti. Bek nistgħu inneħħu il-barriri li hemm għal daw il-miżuri tekniċi li jistgħu waslu għal tnaqis ta' emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju. U forsi u koll inaqsu it-naqis tal-prezzijiet tal tal-karburanti. Dan se jtejjeb ukoll il-performance internazzjonali tagħna. Il-leġislazzjoni ukoll se toħloq 10,000 e, impjieg eh, foqsma ta' teknoloġija tajba l-ambjent. Se naqsu diversi gassijiet ukoll bħal NOx, l-SOx u anki daw il-partiċelli li jkunu f'sospensjoni. Hija kondizjoni li irridu namlu għal-futur. Fl-aħħar jiena nixtieq nirringrazzja li shadow Rapporters illi ħadmu fuq dan ir-rapport il kollegi tiegħi li ħadmu miegħi kif ukoll l-sur Giovanni Lavia kellna kooperazzjoni eccellenti nixtieq nati l-apprezzament tiegħi lill-Kummissjoni Ewropea is-Sinjura Plateska u t tim tagħha il-kollegi tagħhom li kunu eh, parti mill-alde u kienu dejjem kostruttivi. Äh, Grazzi lir rapporter u nitlob il-Kummissarju issa biex jitkellem. Grazzi ħafna President, Jiena l-ewwel net nixtieq nirringrazzja l-rapporter is-Sur Farija għal eh, l-approċċ kostruttiv dwar il-proposta tal-Kummissjoni. Kif ukoll l-ħidma kollu tiegħu fin-negozjati mal-Kunsil sabiex neħu ftehim mat-tieni qari. Nixtieq nirringrazzja wkoll ħidma tar-rapporter ta' qabel, u l-shadow rapporters kollha ta' dan il-fajl. Ir-regolament li għandu x'jaqsam mal monitoraċ u rapportar u verifika tal-ammozzjonijiet ta' diossidu tal-karbonju e, u importanti għall ħuq tal-miri tal-2030 dwar il-klima. U dan irrit jikkontribwixxi fil-ġlida kontra tibdil fil-klima l-enfasi fuq it trasparenza, data li l-wieħed jista' jafda fuqha, ħat kompli tejn il-potenzjal ta' dan is-settur sabiex inaqqas l-emissjonijiet e, fi spiża baxxa ħafna dan ifisser li l-ispejjeż li ħirġin mill-monitorraċ rapportar l-verifika bla dubju ħajġu koperti mill-ifrankar għal dak li huwa l-ħela tal-kombustibli. Huwa fl-interess ewlieni tal-Unjoni Ewropea li nsibu soluzzjonijiet dinjin għall emissjonijiet marittimi u l-Unjoni Ewropea għat kompli tmexxi l-qudiem il-progress fid-diskussjonijiet fil-qasam tal-IMO. Għalek, il-regolament ta' monitoraċ u verifika jibat messaċ politiku importanti qabel il-sessjoni li jmiss tal komitat tal, tal kumitat u li ħajsir f'Mejju li jmiss u anka rridu ħarsu lejn il-konferenza tal-ġus maquda fuq it-tibdil fil-klima li ħajsir f'Pariġi f'Diċembru ta' din is-sena. Kummissjoni tilqa b'sodisfazzjoni t-tekst li ġi prezentat mill-Kunsill li jirrifletti il-ftejm lil ħaqna fuq dialogu tlet eh, aspetti u li qed jirnexxilna nieħu bilanċ delikat bejn il-ġbir tad-dej l-aktar importanti għal settur u eh, l-impożizzjoni tal-inqas pis amministrativ possibbli. Min-naħa qed insommu ir-razzjonalità ta' din il-direzzjoni li nkopru bis l-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju, imma minnaħa l-oħra skont dak li ġi diskuss fuq livell eh, internazzjonali jitkellmu wkoll fuq l efficienza enerġetika u titjib importanti li nexilun kisef mill-Kunsil tal-Unjoni Ewropea. Iż-żieda ta' trasparenza fuq l efficienza enerġetika fil qasaf f'dan is-settur irrid jippermetti l-possibilità ta' miżuri ta' mitigazzjoni ta' tafija tal-emissjonijiet tas-settur. U dan ir-regolament ti garantixxi li jekk irnexxilna nilħu ftejjin fuq qafas legali għal liġi eh, futura li tista' tiġi applikata fuq livell dinji, eh, nkunu nistgħu nkomplu niksbu l-għanijiet tagħna. Dan huwa messaġġ importanti ħafna minn naħa tal-Unjoni Ewropea fid-dawl ta' tħejja għall konferenza ta' Pariġi qed nindikaw li aħna impenjati fil-ġlieda kontra tibdil fil-klima fl-istess ħin qegħdin nipproponu passi l qoddim importanti fuq livell dinji partikolarment fil-qasam ta' tniġis marittimu, partikolarment ta' dak li għandu x'jaqsam la jemmu. Grazzi. Bil Dank, Herr Kommissar, der erste Redner für die Kommissarju. Tack så mycket, Fru ordförande. Sjöfarten är världshandelns blodomlopp och mer än 90 av världshandeln transporteras till sjöss. Is-settur marittimu huwa sistema importanti design fil-mija tal-merkanzija tgħaddim il-baħar. U din mhix biss eh, effettiva l-ispejjeż imma wkoll anke mentalment għaliex minkejja l-fatt li li titrasporta tant prodotti dan jirrappreżenta biss 3% tal-emissjonijiet ovvjament. Is-settur ju, is-settur ukoll irid juri responsabilità biex jaqta dawn l-emissjonijiet. Allura jiena kuntenta b'dan l-ewwel pass u nittama li dan jaċċelera ruħu fil-proċess fih dan l-IMO biex bekk nkunu mexxejja mad-dinja kollha f'dan u l-eżempju tagħna jiġi segwit u dak li aħna li rridu naraw għalli nassiguraw illi il-miżuri ġodda li tiġu implementi huma effettivi għall-ispiża u li ma jagħmlux e, e, is-sitwazzjoni tagħna inqas kompetittiva. Dar regolament ovvjament ukoll ħajżid ir-riskju e, f'dak li għandu x'jaqsam ma' il-mezzi tal-trasport permezz per eżempju ta' traffiku ta' trakkijiet li huma li huwa li huwa mod ta' trasport inqas ta' spiża. Dak li qed naraw illum f'dan iftehim iridu nifokaw fuq is-CO2 għax dan huwa l-iktar ħaġa importanti u gas tal-klimatiku perikolus rridu nitkellmu wkoll fuq vetturi kbar illi aħna neżentaw Eh, vetturi ta' li huma iżgħar li jirrappreżentaw 40% tal-flotta imma li jirrappreżentaw biss 10% tal-emissjonijiet. Naħseb dan huwa verament importanti li aħna l-koll ukoll eh, naħdmu mal-komplement ta' dinja il il-vetturi kollha eh, fid-dinja jridu jaqsmu responsabilità kif qed jagħmel is-settur tal-Unjoni Ewropea. Mbagħad il fisem l-essendi għal-minuta nofs. Grazzi Grazzi ħafna, President, jina naħseb illi dan huwa l-ewwel pass mhuwiex strument li ħajwassal biex insolvu problemi kollha, imma ċertu siva ħaj ħajnaqsu u jatina opportunità biex neverifikaw ikonna idea ġenerali tas-sitwazzjoni kif qiegħda bħalissa dinja erja żgħira ta' 3% tal-emissjonijiet serra fuq livell globali u dak li qed nitkellmu fuq huma meta naraw iż-żieda fil- kummerċ marittimu aktar xilli diħat is-sokta bħala xejra. Imqu din huwa bidu tajjeb, huwa bidu tajjeb ħafna f'dak li għandu xaqsam mal-progress ta' ftajim internazzjonali din hija l-mira ħarja tagħna naslu għaftajmit fu eh, ftajim li huwa wiesa ħafna qed nara li l-ICAO l-pożizzjonijiet qed ikunu iktar eh, bażati u f'dak li għandu sama emissjonijiet ta' avjazzjoni wkoll din mhix xi ħaġa li qiegħda hawnhekk kull settur li jagħmel kontribut tiegħu irridu nsolvu dawn il-kwistjonijiet fuq livell internazzjonali u għandna nagħmlu l-almutana rridu nassiguraw ukoll jekk ma jkunx hemm ftehim fuq fuq bażi internazzjonali menu aħna fl-Unjoni Ewropea fuq livell Ewropew irridu natu eżempju allura l-paritija il-Kummissarju huwa x'inhu ma l-affarijiet dak li għandu x'jaqsam dan l imo u x'inhu ma d-diskussjonijiet kif huma bħalissa u jekk negozjati internazzjonali ma jinnexxux fil-futur qarib għandha pjan ieħor il-pjan B il-Kummissjoni ħanna għamlu l-kompromess li ħajkonna sistema ta' tip tal-avjazzjoni li s-seħda l boħra li ma jkun li suċċessjoni bizzejiet. U l-kellim li jmiss Is-sur Gerling fisem li sijar. Għal minuta u nofs. Għet jaħdem iva. Grazzi Sinra President u grazzi għal darbohra ħafna il-rapporter jiena naħseb illi l-approċ tiegħu għal dal-fajl peress ma kienx qed jaħdem fuq mill-bidu fil-imkien ma Surtova il kollega tiegħu għanna trasparenza u ftuħ hawnhekk allura nirringrazzjahom għal dan. DCR aħna kontent il nivuta fafu dar regolament li ħajoħlu sistema Ewropea għal monitoraġġ, riportar u f'dak li għandu xaqsam ma l-emissjoni li ħorġu mit-trasport maritmu. Irridu nassiguraw li dir regolament Ewropew ikun proporzjonat prattiku u li ikun kompatibli max-xogħol fih dan l-IMO dwar miżuri globali. Ġara darba da xogħol fl-IMO jintem u nixtieq inkun naf kif inu għaddej bħalissa da xogħol għan emendaw il leġizlazzjoni Ewropea biex nassiguraw li di taqber ma dak li joħroġ fl-IMO. Allura jiena nispera li ma noqogħdux nirrepetu li żbalja minna fil-każ tal-avjazzjoni qed jagħmel l-almu tiegħu dan il-ftehim biex inaqqas l-emissjonijiet fis-settur marittimu. Grazzi ħafna. U l kellim għal imiss issa fisem l-alde għandna l-Onorevoli Torvalds. Grazzi ħafna, Signora President bħal kull industrija qed nirregolaw fuq livelli ta' ambjent. Imma huwa importanti li nżommu f'moħħna illi id-baħir huwa industrija internazzjonali ħafna, allura l-mistoqsija ta' istateku ġust hija ta' importanza kbira ħafna. Allura jina nixtieq nieħu l-opportunità li nitlob il-Komissjoni u l-Istati membri illi jtejbu u jqawwu l-attività tagħhom ħdan l-IMO mhux biss dwar l-MRV Jina sodisfatt eh, bil-rapport peress li naraħ bilanċat ħafna li aħna nistgħu nagħmlu ċertu emendi li, li ma jkunx ta' amministrazzjoni sproporzjonata jina soddisfattu ukoll li navigazzjoni fl-ISIS se tiġi semmi minħabba eh, ċerta spiża u jekk aħna ma nieħdux ma nikkonsidrawx iċ-ċirkustanzi differenti li fih li fihom il-tbaħħir jiseħ, allura aħna kemm jekk għandna rida jew le, inkunu qed eh, noħolqu stat mhux eku u mhux ġust. Allura di tkun ta' 7000 euro l-ispiża ta' kull vapur 7000 euro imma kull implementazzjoni jew kull pla hija tajba daqs l-implementazzjoni tagħha qed jgħid il-kellim għanna mħazbin fuq id-baħir zejed fil-Baltiku nixtieq nkunu nafu kemm tajjeb, kemm se jkun tajjeb il-kontroll hawnhekk għax aħna għal ċerti raġunijiet strambi għanna qed naraw il-vapuri Russi kif ħan ikkontrollawhom dal-vapuri Russi fil-Baltiku u jekk ma jkunx hemm multi prattiċi allura ħajkolna livell istateku ġust li ma jidirx li mhux se jkun preżenti. Allura għandna ħafna Xorx namlu, hawnhekk li jridu nkunu effettivi fir dan l-IMO u aħna rridu nkunu effettivi għall-implementazzjoni ta' dan il-fajl jekk lea se jkun iktar problemi. Grazzi. Grazzi Sinjur. U il e, e, fissem il-gwe issa għal-minuta nofs l-onorevoli Juaristi. Bla mikrofonu. It's rajt. Kien hemm numru ta' emenda li emendi li kellhom bżonn ta' e, monitoraġġ aħjar jiena naħseb li dawn dawn ġew konsidrati fil-proposta għalhekk nixtieq nifraħ lir rapporter għall-ħidma tiegħu. F'dan is-sens nistabilixxu sistema Ewropew ta' monitoraġġ ta' diossidu tal-karbonju għal bastimenti u għall-ewwel pass biex innaqsu baktar ambizzjoni dawn u emissjonijiet oħra lek ħajkun hemm bżonn li l-iskambju ta' informazzjoni ikun verament effikaċi għaliex irridu ninsistu fil-fatt ġa semma li qed nikkalkulaw li l-emissjonijiet eh, tal-gassijiet tal-effett serra trasport marittimu ħajżidu b'tali mod li ħajinneutralizzaw l-effett ta' miżuri oħra ġviri miżuri li għandhom il-ħsieb li eh, iwaqfu it-tisħin globali għalek Eh, lan ta' dan is-sistema huwa li jgħin it-tnaqqis tal-emissjonijiet eh, tal-trasport marittimu. Għalek, għal l-ewel pass rridu nkunu aktar ambizjużi fl-ambizjoni tagħna u l-miri tagħna, għalek nixtieq insaqsi lil kummissjoni kif għandha l-intenzjoni li taħdem b'dan il-mod fis-settur marittimu internazzjonali. Aħna nafu li kwalunkwe miżura mhux ħadkun biżejjed jekk ma tmurx it fit ma' riflessjoni iddettaljata madwar is-sistema globali ta' produzzjoni eh, u konsum, grazzi distribuzzjoni u konsum, grazzi. Und nun für die Grüne Eva-Fraktion Herr Bas Eickhout für eine Minute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 Danke sehr. Die nächste Rednerin ist nun Frau Daniel. Grazie ħafna. Għalli FTT, għan ixtiq nifraħlek e, għal-fat li inti għandek tarbija ġdida. Aħna kontenti b'dil proposta għal-regolament u nifirħu li rapporter għax irridu nikkontrollaw l-emissjoni CO2 fil-settur mis-settur ehm, marittimu qed nitkellmu issa fuq 4% iżjed ta' tniġġis fil-portijiet u essenzjali li f'żoni eh, industrijali aħna nieħdu aħna nieħdu e, e, e, prekawzjonijiet u azzjonijiet aħna nagħmlu mill l tagħna biex nieħdu kontroll u nikkontrollaw ukoll il-magni li jużaw eh, dawn il-propulsjoni fl-Italja jeżistu diġà previżjonijiet leġislattivi illi jikkontrollaw il-vapuri li jkunu weqfin fil-portijiet. Irrid nitkellmu sa fuq livelli livelli Ewropej mingħajr ma noħolqu portijiet ta' serja A u dawk ta' serja B. Grazzi ħafna. fisem il-non-attached, il-kelima jimis jmiss President, l-Unjoni Ewropea għandha diskussjoni bħalissa u dima b'intenzjoni tajba, imma minna soluzzjoni tal-darbohra. Sakemm ma nikkastigawx dawk li ma jirrispettawx it-naqis emissjonijiet fis-settur marittimu da ħajkun approċċ eh, eh, dajjef Aħna l-uniku mod huwa li nagħmlu nwettqu dan. Qed inħarsu lejn xi ħaġa li verament hija komplikata għanna kull tip ta' leġizlazzjoni, għallurajna naħseb rridu nassiguraw illi il-protagonisti ekonomiċi jaqblu ma dan biex hekk ikollna implementazzjoni solida. Għal darbora nħarsu lejn il-metodoloġija tintuża għax memx dispożizzjoni soddisfaċenti jekk ma jkunix ftehim internazzjonali li jorbot lill-istati membri. U rridu naslu konna qafas legali internazzjonali nkella ħajkonna inċertezza. Grazzi għandek blue card. Inti preparat li taċċetta? Iva. Grazzi, Signora Ċer, eżis kollega. Aziz kollega, jina qed nifhem li inti qed tikkritika l-Kummissjoni għax il-Kummissjoni mhix involuta biżejjed u li ma tagħtix soluzzjonijiet ovvjament aħna bħala membri parlamentari Ewropej nistgħu nikkritikaw il-pożizzjonijiet tal-Kummissjoni minn ta' għandek xi ħaġa konkreta xi żżid għal da' suġġett. Grazzi. il-propozizjoni, mikrofonu, mikrofonu. Il-propozizjoni, il-proposta il hija bazata fuq nuqqas serju ta' ftehim u aħna qed nisħaq fuq il-Kommissjoni biex tikser dak in-nuqqas ta' ftehim. Qed nitkellmu fuq kwistjonijiet internazzjonali. Grazzi ħafna, mela issa nkomplu l-kellima ma nistax naċċetta iktar blu card ma nix bizzħin bizzejiet, mela l-kellim bizzejiet huwa Giovanni Lavija l-minuta u nofs. Grazzi President nixtieq fl-ewwel ħaġa nirringrazzja r-relatur Farija u l-kollegi tiegħu tal-gruppi politiċi l-oħra għax-xogħol li sar fuq dan id-dossier. It-trasport marittimu huwa settur vitali għall-ekonomija tad-dinja. Meta nikkonsidraw li 80% tal-prodotti u merkanzija jgħaddu permess tal-vapuri. U kollan l-metodu ta' trasport tal-prodotti li huma l-iktar sostenibbli f'dak li għandu xaqsam mal-ambjent Allura hemm bżonn li bħala emissjonijiet eh, eh, ta' CO2 l-emissjonijiet huma inqas kemm fuq it-triq kif ukoll blajru. F'dawn l-aħħar 10 snin rajna 48% żieda eh, f'dak li għandu x'jaqsam fis-settur marittimu tal-emissjonijiet CO2 il-vot tal-lum biftejim li wasan għalif Diċembru wara negozjat importanti ħafna mal-Presidenza Taljan juri għal darboħra il parlament Ewropew qed jagħti attenzjoni kbira s-sostenibilità billi joħloq eh, sistema tal-Unjoni Ewropea għal monitoraġġ u verifika f'dak li għandu x'jaqsam mal-emissjoni ta' CO2 mis-settur marittimu dwar l-objettivi u koll ta' dbaxija ta' issa tal emissjonijiet fuq kollox skont tissu illi jrid illi jrid jihu l-forma ta', ta metodu ta' kompetit ta' kompetitività u niggarantixxu tnaqqis tal-emissjonijiet CO2 fit trasport marittimu. Dan huwa pass il qoddim mhuwiex is-soluzzjoni, ma pass il qoddim grazzi. Grazzi. Għal-minuta nofs l kellim li jmiss. Grazzi ħafna. Grazzi. Trasport marittimu kif diġant għalillum <coughs> huwa settu li jrid jerfa' ir-responsabilità tiegħu biex inaqqas emissjoni ta' CO2 tiegħu bħalissa mhuwiex qed ikun parti minn tal-isforz minkejja l-emissjonijiet tiegħu u naħseb u qati importanti illi aħna nikkarantixxu illi is setut tat-trasport maritmu jikkontribwixxi għal politika ambjentali tagħna li l-proprjetarji tal-vapuri jinvestu f'teknoloġija ġdida u allura da il-vot li qed nagħmlu llum huwa importanti għaliex eh, bis-sistema ġdida tal-Unjoni Ewropea ta' rapportar verifika eh, minn vetturi li jidħlu f'portijiet u ibra eh, tal-Unjoni Ewropea mela possibbli għalina biex aħna niġbru informazzjoni illi mbagħad tista' tintuża tagħmilha possibbli għalina biex nikkalkulaw fil-futur kemm is-settur qed jikkontribwixxi għal emissjoni ta' CO2 jagħmilha possibbli għalina biex nafsu iktar regolamenti. Anka jina kontenta wkoll li meta naraw, mux qed naraw biss id-das tal-bastiment tal imma anka tip ta', ta merkanzija li ġodu, għax dan huwa parti mill-kalkolu. Dan huwa pass tajjeb il-qudiem, huwa huwa pass wieħed biss. U aħna se, se irridu nissuktaw naħdmu lej livelli globali għas-settur ta' e, tbaħir kollu kemmu u istas tnaqqis emissjonijiet ta' CO2 f'dak li għandu xaqsam maqtiġijiet. Grazzi ħafna il-kellim e, li jmiss. Grazzi ħafna, jiena kontent dan il-ftejim, jiena naħseb huwa bilanċjat tajjeb huwa pass tajjeb il qoddim biex innaqsu emissjoni ta' CO2 fis-settur marittimu. Dan huwa l-mod ta' trasport li għadu mhux kopert b'impenji tal-Unjoni Ewropea, jisu di last of the Mohicans set jgħid il-kellim dak għandu xaqsa missjoni ta' CO2 dan huwa settur li jiġenera 4% tal-emissjonijiet serra fil-Unjoni Ewropea u aktarx fil fis-snin li ġejjin dan il-perċentwal jiżdied anka fil-livell allura hemm raġunijiet tajbin ħafna biex li għalihom għandna ninvestu sforzi kbar f'dan is-settur għalissa irrid ikollna dejta komparabbli u li nistgħu nserħu fuqha u mod tajjeb biex nirrapportaw niverifikaw dan il-mod aħna kunu nistaw niġġeneraw eh, sitwazzjoni li minna jirbaħ kulħadd minnaħa għal-oħra. Allura aħna eh, konvinti u aħna nivvotaw fermament favur dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Grazzi għal-kellim li missa minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President. Mela, l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lill kollega tiegħi Sur Freja Huwa għamel affarijiet verament u hekk, Imma isu għet fil-passi ta' Columbus eh, li kien esploratur ta' suċċess issa għanna ħafna għaqda f'din il-kamra tinħarsu lejn sistema ta' monitoraġġ għal trasport bil-baħar din hija xi ħaġa importanti għal ħarsien tal-klima fuq livell dinji ma importanti wkoll għal baħar għaliex huwa importanti li kostima integrata għalhekk jiena naħseb li fil-ġejjini ħanaraw din dan l-aspett aktar fil-ġejjini mhux biss għall biodiversità manka għall klima. Il-vapuri kollha ma b'mod partikolari dawk li huma kbar u ma' affarijiet li rridu neżaminaw u nkopruhom. Irridu inkopru il-bnadar kollha fl-Ewropa, kulħadd irid ikun involut, kulħadd irid jiġi monitorat. Din hi xi ħaġa importanti, inti jkun konjet tista' tagħmel dan u inti qed tfittex il-bnadar kollha dawk li huma l-proprjetarji tal-vapuri rridu notifikaw ħaġa tajba, eh, qegħdin naraw il-proċeduri differenti rridu ndaħlu ċertu trasparenza reali sabiex in-nies ma jistgħux jaħarbu u b'mod ġenerali jiena nixtieq ngħid li issa l-Ewropa trid tieħu pass il qudiem sabiex tpoġġi ċertu influenza fuq l-IMO. Għanna bżon nadi, għanna aħna minna xaħġa eh, bl-emissjonijiet tal-kubrit u issa irridu namlu għawek u koll għal eh, għax-shipping kollu għal-klima tad-dinja. Grazzi ħafna, issa mill-onorevoli Kirinen għal-minuta. Grazzi ħafna, Signora President il-trasport marittimu internazzjonali huwa qasam fejn aħna qegħdin namlu standards dejjem aktar ibsa diġà għandna numru ta' direttivi bħal dik tal-kubrit u issa rridu nassiguraw li direttivi oħra wkoll jiġu implementati u nfurzati ħajkonna bżon ċertu ammont ta' tġdid fil-flotot em, referenza għal dak li ġara fil-Baltiku, iżda irridu naraw il libra kollha differenti. Irridu nirrekonoxxu li l-Baltiku huwa każ partikolari għaliex hemm ċertu ammont ta' silġ li koprieħtu il-xitwa. il xitwa u ċertu portijiet huma limitati, m'hemmx biżejjed aċċess u hemm aċċess anka b'dawk il-vapuri li jkissru s-silġ għalhekk hemm bżonn ta' approċċ reġjonali u territorjali sabiex nassiguraw li l-aspetti kollha ambjentali u ta' sigurezza jiġu konsidrati. Grazzi ħafna. Nishtiq nitlob lill-membri onorevoli li jżommu mal-ħin issa minuta u nofs għall-onorevoli Swika. Grazzi ħafna, il-mira tagħna hija li konna ftejim internazzjonali li ħajestipola li kunem regoli indaqs għal kulħadd. Dan huwa bidu tajjeb. U l-ġimgħa d-dieħla ħajkunem laqa tal-Kumitat Internazzjonali f'Londra jien ħankun qed nipparteċipa bħala membru tal-Kumitat tal-Ambjent u hemmhekk imbagħad ħan iddiskutu dan l-istess suġġett. Dan huwa l-unika qasam li mhuwiex koperta għalissa. issa u li memx ftejmiet jew regolamenti, għalek hemm bżonn nintroduċu miżuri speċjali. Iżda fl-istess ħin m'għandniex m'għandux ikollna effett negattiv fuq il-kompetittività tal-settur ta' trasport marittimu tagħna. Għalhekk jiena nilqa il- il-kejl tal-vapuru tal vapuru tal kargo li hemm f'din il-proposta Il-kargo tal-vapuri rrit jikkalkula l-ammont ta' emissjonijiet għal kull vjaġġ u rridu jirrapportaw darba fis-sena u din hija ħaġa li nilqawha. Aħna ħadna nota li l-Kummissjoni Ewropea ħajkollha tirrapporta lura lill parlament kull sentej. Aħna naħsbu li din hija mira tajba iżda hemm bżonn li f'dawn ir-regolamenti indaħlu wkoll dawk il-pajjiżi li mhumiex stati membri tal-Unjoni Ewropea aħna għanna zida kbira tal-turizmu tal-cruises u għalek inna nittama li direttiva tal-kubritu anka din ħaj kontribwixxu għal tnaqqis tal-emissjonijiet tal diossidu tal-karbonju, grazzi, u tal-emissjonijiet eh, tal-fetzer. grazzi, ċer, Kelima li miss. 2011 tal-Kummissjoni Ewropea dwar it-trasport tindika li l-emissjonijiet CO2 mis-settur marittimu għandhom jonqsu minn tal-anqas 40% sal-2050 fuq il-livelli tal-2005. Fir-realtà iżda minkejja t-dħul ta' um, standards minimi tal-effiċjenza enerġetika I'm sorry, I need to interrupt you because there's again a problem with interpreting. Can you just wait for a second? Sure. Um, or maybe, yeah. Can Can you just start again, please? And we see Definitely. Thanks a lot. <laughs> Um, grazie ċeru, grazie kummissarju. Fil-fat, li konta da għajtu għal il-White Paper tal-2011 tal-Kummissjoni Ewropea dwar it-trasport tindika li l-emissjonijiet CO2 mis-settur marittimu għandhom jonqsu minn tal-anqas 40% tas-sena 2050 meta mqabbel mal-livelli tal-2005 fir-realtà iżda minkejja d dħul ta' standards minimi tal effiċjenza enerġetika għal ċertu kategoriji ta' vapuri u minkejja t teknoloġija ġdida l-emissjonijiet mis-settur marittimu mistennija jkomplu jiżdiedu u dan minħabba żieda fid-domanda għat trasport marittimu kkawżata minn żieda fil-kummerċ dinji. iż-żieda fl-emissjonijiet mis-settur marittimu iżda imorru għal kollox kontra l miri klimatiċi tal unjoni ewropea għalhekk li s-sistema tal-mrv fuq l-emissjonijiet co 2 hija biss l-ewwel pass lejn it-twaqqif ta' sistema globali għal monitoraġġ rappurtaġġ u verifikazzjonijiet tal-emissjonijiet mis-settur marittimu internazzjonali. dan is-settur jista' jikkontribwixxi għat tnaqqis tal-emissjonijiet jekk ikun hemm miżuri regolatorji b'saħħithom flimkien ma' teknoloġija ġdida u oħrajn eżistenti li flimkien jistgħu jgħinu biex jonqsu l emissjonijiet u mill perspettiva tat tibdil fil klima din ċertament li hija konsiderazzjoni pożittiva li għandna nżommu f'moħħna. huwa fatt li s-setturi kollha jridu jikkontribwixxu u meta wieħed iqis in-natura internazzjonali tat-trasport marittimu allura huwa ċar li l-aktar metodu effettiv biex innaqsu l-emissjonijiet serra f'dan is-settur huwa ftehim globali fih dan l-organizzazzjoni marittima internazzjonali u allura interessanti nkunu nafu x'se tagħmel l imo. Danke sehr. Und nun Herr David Bochtan Jackiewicz für eine Minute. Grazie ħafna issa David Jackiewicz għal minuta. Signor President, Kommissarju, Is-settur marittimu internazzjonali huwa l-unika wieħed li mhuwiex kopert bir-rekwiżiti fuq id-dios, naqis ta' diossidu tal-karbonju. Għalek, hemm bżonn nħolqu eh, sistema tal-monitoraġġ, ir-rapportar u l-verifika tal-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju. Dan it-tnaqqis huwa verament importanti ma ma nistax nifhem għalfej hija biss l-Unjoni Ewropea li trid terfa dan il-pis bħalissa m'hemm l-ebda rekwiżit ma nix innaqsu l kompetittivita fuq il-settur marittimu Ewropew. u rridu noqogħdu attenti li ma jnużawx eh, bnadar ta' pajjiżi oħra biex iwettqu l-attivitajiet tagħhom. Jiġifieri jenoqgħdu attenti ma npoġġux pis eċċessiv fuq l-ekonomija tagħna inkluż dik li ġejja mill-settur marittimu. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Kallas għal-minuta. Grazzi, ovvjament huwa importanti l-Unjoni Ewropea tmexxi twitti tri fil-ġlieda kontra tibdil fil-klima, ma janoqdu attenti ma nagħmlux sara l-kumpaniji tagħna. Inizjattivi ta' tnaqis ta' diossidu tal-karbonju, l-emissjonijiet mid diossidu tal-karbonju rridu jimmiraw lejn il-twaqif ta' standards internazzjonali, ma rridu nejnu il-kumpaniji tal-bastimenti tagħna li x'dawn qegħdin jikkompetu mhux fuq livell Ewropew imma fuq livell internazzjonali. Per eżempju, il-miżuri fuq il-kubrit fil-Baħar Baltiku qegħdin iżidu l-prezzijiet fuq livell internazzjonali. Hemm bżonn iva li nħarsu l-ambjent tagħna, ma rridu nżommu f'moħħna wkoll li il-kumpaniji tagħna jkompetu fuq level livell internazzjonali u l-kuruturi ta' trasport jistaw jiġu mibdula għal dawk fejn li jiswew inqas flus. Irridu nassiguraw li l-kumpanniji Ewropej tal-trasport marittimu jkunu jistaw jikkompetu, jkunu fej jkunu, grazzi. Grazzi ħafna issa wasalna għal Catch the Eye, issa xon kien l-ewel għal minuta. Uh, grazzi ħafna, Signora President. Pal membri oħra jena nilqa dawn il-proposti. E, verament hemm bżonn li ssir xi ħaġa dwar it-tniġis u l-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju li ġejjin mill-settur tal-trasport bil baħar Jekk ma nagħmlu xejn, il-tniġis ħaj jizdiet iżda jekk nagħmlu ċertu sforz inkunu nistgħu innaqsu it-tniġġis. Għalhekk irridu nagħmlu da kollu li nistgħu u dan huwa biss l-ewwel pass. U bħal minjete, din hija xi ħaġa tista' tiġi implementata e, bi baxxi ħafna. U jekk nieħdu dan l-ewwel pass, Ikunu għedin nieħdu pass verament li nil nilqawh. Tajjeb, ħafna, grazzi. Grazzi ħafna, kellim li jmiss għal-minuta. Dwar l-emissjoni ta' diossidu tal-karbonju um, li ġejjin mill-karburant tal-fossili, dan huwa il kawza ewlenija għal dawn l emissjoni waqt niġġis u dan wassal għal bidla fil-klima madwar id-dinja kif ukoll bidla fil-kompożizzjoni tal-oċeani għalhekk hemm bżonn li innaqsu b'mod urġenti dawn l-emissjonijiet, mod partikolari dawk li għandhom il-bażi tagħhom fil-baħar. Hemm bżonn nużaw kombustibbli alternattivi bħal LNG, gas naturali u inkella kombustibbli oħra li huma favur l-ambjent. U flimkien ma dan hemm bżonn li daw l-affarijiet għom biħsib. Il-gżejjer ta' Lazorres li jinsabu f'nofs l-Atlantiku huma kuntenti li jipprovdu um, refueling għal dawn il-fuels il-ġodda għal kulħadd. Grazzi ħafna, il-kellim li jmiss għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President, jiena nixtieq nenfasizza xi ħaġa li intom diġà tafu. Il-Kroazja huwa pajjiż li għandu il-settur marittimu importanti ħafna fl-industrija tagħna. Aħna għandna portijiet kbar ħafna li wkoll huma importanti ħafna u il-produzzjoni tal-magni tal-vapuri hija wkoll xi ħaġa importanti għall-industrija tagħna. Għalhekk meta aħna qegħdin nitkellmu fuq dan ir-regolament, jiena nemmen li hemm bżonn li nirregolaw it-trasport marittimu kif ukoll il-tniġġis hemm bżonn li nkejlu mhux biss id-diossidu tal-karbonju imma anka emissjonijiet oħra għalli kiena verament eh, grat għal daw kollha li kontribwixxew sabiex nieħu dan it text ta' kompromess iżda minnaħa l-oħra huwa importanti ħafna li nqisu ukoll il-settur ta' trasport marittimu u settur industrijali oħra. Muito obrigado, Sr. Presidente. O transporte marítimo tem condições. Kellim li jmiss. Fil-ġejjeni il-trasport jista' jkun jista' jieħu anka parti ikbar minn settur dinji għalhekk rridu nikkunsidraw ehm, ċertu kombustibli li jgħinuna biex innaqsu l-emissjonijiet tal-gas tal-effett tal-gassijiet serra. Hemm xi punti rridna konsidraw għal-ġejjien l-isfruttar tal-użu eh, tal-LNG, per eżempju, ikella tranzizjoni lejn teknoloġija ta' li tuża inqas diossidu tal-karbonju, għanijiet fuq medda medja ta' żmien, kif ukoll eh, li li nersqu lejn setturi oħra bħas ta' diossidu tal-karbonju, nużaw soluzzjonijiet tal leġizlazzjoni permess tal-leġislazzjoni u hemm bżonn li naraw l-speċifiċitajiet ta' reġuni ultraperiferiċi u nassiguraw servizzi pubbliċi ta' trasport, kollegament regolari bejn il-gżejjer u bejn il-gżejjer u il-kontinent, kemm għal persuni kif ukoll għal ġar tal-merkanzija mod regolari. Grazie. Der letzte im Catch the Eye Verfahren nun Herr Nicola Caputo Minute. Issa Nikola Caputo għal minuta. Grazzi ħafna, Signora President. Trasport marittimu internazzjonali għadu l-unika mod ta' trasport li ma jitħolx fl-impen tal-Unjoni Ewropea għal tnaqis tal-emissjonijiet eh, ta' effett serra minkejja li l-emissjonijiet huma kontributuri importanti kemm għat tniġis tal-atmosfera kif ukoll tibdil fil-klima għalhekk l-iżvilupp ta' sistema Ewropea ta' monitoraġġ, komunikazzjoni rapportar u verifika l-MRV tal-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju ġenerali mit-trasport marittimu hija xi ħaġa fundamentali din tista' tkun il-bażi li fuqha l-Ewropa tista' jew għandha tiżviluppa politiki ta' tnaqqis ta' emissjonijiet tas-settur marittimu li huma koerenti mal-diskussjonijiet globali kumpanji fuq it-naqis tal-emissjonijiet tibdil tal-klima u s-saħħa tal-bniedem. Dwar it-naqis tal-emissjonijiet dan is-settur dinja iżjed importanti partikolarment fid-daw tal-isfidi li trasport marittimu ħajkollu jiffaċċa fis-snin li ġejjin. Fil-ġejjin ħajkun hemm żieda fil-kummerċ ta' trasport marittimu għalhekk hemm bżonn immedjat urġenti li nizviluppaw teknoloġiji u prassi sabiex ikonna eh, karburanti kif ukoll tnaqqis ta' emissjonijiet u miżuri tajbin għal vapuri. Grazzi. Komissar Arias Kanjete noħmes tasvuħat Grazzi ħafna issa l-Komissarju Kanjete nitolbok bidli zomma zewġ minuti tijak. Signora President, um, Deputati, għal darboħna nishtiq nirringrazzja l dan il-Parlament, mod partikolari l-rapporter u l-shadow rapporters għal ħidma tagħhom. Dan il-regolament huwa messaġġ importanti u koerenti mal-konklużjoni tal-Kunsill Ewropew fuq il-qafas tal-enerġija u l-klima tal-2030 u jikkonferma li l-oqsma ekonomiċi kollha inkluż il-trasport marittimu jridu jikkontribwixxu għal ġlieda kontra tibdil fil-klima. Huwa importanti għall-Unjoni Ewropea li nilħu soluzzjonijiet globali għal dawn l-emissjonijiet marittimi għalhekk dan ir-regolament huwa importanti għaliex jibgħat sinjal ċar u għan diskutu fil-qafas ta' sessjoni li mis tal-IMO ġviri f'Mejju f'Londra u anka fid-dawl tal-konferenza ta' tibdil fil-klima f'Pariġi fit-tmim tas-sena. Aħna rridu jkollna din is-sistema ta' monitoraġġ rapportar u verifika ta' data fuq livell tal-Unjoni Ewropea biex naraw l-effetti pożittivi diretti u din hija esperjenza utli u kollu toffri viżjoni teknika eh, anka fid-dawl tan-negozjati internazzjonali. Meta niddiskutu dawn l-affarijiet fuq livell dinji, l-esperjenza tagħna se tippermettilna nidentifikaw soluzzjonijiet sabiex li ġew applikati aħna qed inżommu l-impenn tagħna nimxu qudiem kemm jista' ikun fuq livell dinji sabiex niffaċċaw l-emissjonijiet tal-effetti eh, tal-gassijiet tal-effett serra fil-vapuri u kif ikonna ftejjin fuq qafas legali għal ġejjini inkunu nistaw nadattaw is-sistema tagħna ta' monitoraġġ, rapportar u verifika. Hu paċenzja sur kummissarju trid terrompi il-President. Nixtieq nitlob li l-kollegi jisimaw mux paċċu jekk joġobkom kollegi toqdux tpaxxu għawek fil-plenarja la darba għaw il-kummissarju unbat il-rapporta ħakunu għedin jitkelmu, titkelmu xwaqt li jitkelmu l-oħrajn, jikxilu tpaxxu ħorġu barra. Ħallu l-kummissarju jitkellem u isimawħ. Muchas gracias, President. Grazie ħafna, Signora President għaw xi membri tal-Parlament li saqsew x'inija s-sitwazzjoni tan-negozjati ma' l-IMO. L-IMO trid tpoġġi fis-seħ sistema ta' monitorat, rapportar u verifika fuq livell globali ma' dawn il-dawn qed jimxi b'mod vera bil-mod. Imma mixi fid-direzzjoni tajba, il-leġiżlazzjoni komunitarja li preżentajna kien input fundamentali fil-proċess tan negozjati bħalissa il-presidenza tal-Panama għanda viżjoni ottimista fuq dan il-proċess. Iżda bħalissa u fid-dawl tal-stat tan negozjati jider li ħajkun diffiċli għal kemm mhux impossibbli li aħna nikkonkludu b'suċċess eh, dawn in-negozjati qabel il-laqgħa ta' Pariġi għaliex hemm ċertu pajjiżi bħal Ċina jew l-Indja li qed iżommu pożizzjonijiet li mhumiex faċli meta wieħed jipprova jsib ftehim globali, għalhekk il-Kummissjoni tagħmel skużawni kollegi terġa' tinterrompi il-President. Kollegi, tistgħu tisimaw u mhux titkellmu waqt li qed jitkellem il-Kummissarju u issa ir-rapporter? Grazzi. Skużani, ħfirni kummissarju maħsib li kienem bżon li insikkitom. Issa l-axħar kellim huwa rapporter eh, sur Farija għal żewġ minuti nagħti l-kelma lilek. Microphones please for the technicians. Mikrofoni għal eh, tekniċi. Okay. Okay, it seems we have a technical problem. Jider li għanna problema teknika. Is-sufarja sista jiprova mill ġdijt jek joġbu. Il-mikrofonu tal-Kummissarju mitfi, ek joġbok. Jekk joġbok prova mikrofonu ieħor. Center on. Could the technicians please turn off the microphones in the center? Ek joġbom, il-tekniċi jistaw jitilfu l-mikrofonu ta' ċentru, <laughs> nasab li għanna problema teknika. Okay. Hello? Yeah. Okay. Grazie ħafna, Signora President. F'din il-fazi finali nixtieq nirringrazzja lil kollegi għal dak li qal u anka lil kummissarju għal dak li qal fuq dan id-dossier sinifikanti ħafna. Jekk joġobkom, eżis kollegi, minkej li dan il-regolament iġib rekwiziti ġodda fuq l-operaturi ta' shipping bħal notifika tal-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju u dejta oħra u koll u anka fuq distanzi u fuq il-merkanzija, importanti li konna din il-ħagġa li xiridu nassiguraw illi innis nies iżommu l-obligi tagħhom se nipruvaw nżommu il-pis amministrattiv mill-inqas possibbli. Nistgħu nagħmlu dan b'dokumentazzjoni kif suppost abbord. Meta qegħdin nitkellmu fuq bastimenti tal-fuq minn 5000 tunnellata, eh, jati, dawn jagħtu 90% tal-emissjonijiet, u allura rridu nassiguraw illi e, nibqgħu nagħmlu din il ħaġa ma la jemmow u naslu għal ftehim internazzjonali ma ar kemm jista' jkun waqt li l-Kummissjoni tanalizza il-leġislazzjoni li hemm jekk hemm bżonn. Allura, eżis kollegina naħseb li din il-leġislazzjoni issa se tikkontribwixxi biex ikollna sistema ta' shipping eh, marittimu aktar adattata. Importanti li nimlu li nimxu ma l-anijiet tana li neħu id-diossidu tal-karbonju mill-atmosfera. Naraw illi din l-leġislazzjoni tiġi implementata kif suppost. Kien hemm xi affarijiet illi ma koprejniex, stajna kunu ftit ambizzjużi ma ma kienx possibbli meta nitkellmu fuq il-gassijiet serra. Provajna nagħmlu dak li stajna u hemm eh, konsensus mill-gruppi politiċi kollha u allura irridu nsibu ftehim ta' kompromess nisperaw li l-Komissjoni tista' tuża dan fl-IMO bħala bażi anke fil-fora l-oħra biex isir progress. Għanna negozjati kbar bejn il-Parlament u l konsil imma dan id-dokument finali issa huwa wieħed bilanċat u naħseb illi kulħadd jaqbel li huwa tajjeb u fuq dan se nivvotaw. Grazzi Kummissarju, grazzi l-kollegi kollha, grazzi għall-interess ta' kulħadd fl-ambjent. Nispera li tivvotaw favur. Grazzi ħafna. Danke Herr Faria, ich hoffe Sie haben zumindest es uh, das Grazie Sur Faria nispera illi ħadd pjaċir għalmenu titkellem bil mikrofonu tal-kummissarju ma tantx tiġri ta' spiz dil-ħaġa nittama li t-tekniċi irnexxilhom isolvu il-problema u nibdew il-votazzjoni fi ftit minuti oħra, grazzi.